Vielen Dank, Frau Kommissarin Reding. Grazie, Kommissario. Die Aussprache ist damit abgeschlossen. Zum Abschluss. Diskussion e Il-diskussjoni samaluqa, issa ħan nibdew die Votation. ħan jihdu l-votazzjoni ta' sitt mozzjoni ta' riżoluzzjoni. L-ewwel nixtieq ninformakom jgħid il-President point of, għanna point of order, kollega, tkellem, proċedi. Presidente, jekk forsi impossibbli li konna votazzjoni elettronika fuq it-tet risoluzzjoni li huma. Herr Kollege, die Frist ist da. Aziz kollega, l-iskadenza ta' għanna l-iskadenza ta' dan għanna xi votazzjoni lokali lokali x'namlu l-ewwel. Nixtieq informakom li jien arċivejt dispożizzjoni għal regolament fuq miżuri li għandhom xaqsmu mas-suq uniku komunikazzjoni elettronika tas-suq tas-suq tnej u 20 u regolament 531 tal-2012 daw se sottomessi li l-Komitat Relevanti u l-Komitat Kulturali, l-Komitat ta' Fajt Legali, id ta', ta Libertaj Ċivili, Komitat ta' affarijiet ta' konsumaturi li huma l-kol eh, imdaħlin fil-proċedura s-senatu għal-votazzjoni. Issa għanna vot ta' sitt propożizzjoni ta' riżoluzzjoni fuq situazzjoni dwar Repubblika Demokratika tal-Kongo CDR. L-ewwel għan jieħdu e, votazzjoni fuq il-paragrafu 7. valur kontra għaddiet. Issa dik kontra kemmi astensjonijiet din għaddiet ukoll b'mod unanima issa ngħaddu għal vot dwar il-CDR l-ewwel ħaġa il-riżoluzzjoni konġunta mis sit gruppi. Dak favur kontra astensjonijiet di u koll għaddiet b'mod unanimu. U fl-axħar mozzjoni ta' riżultat dwar is-sitwazzjoni fil barrejn għanna sit mozzjoni ta' riżoluzzjoni l-ewwel għanna eh, rizoluzzjoni konġunta minn erba gruppi rajn ħadnija fl-imkien roll call il-votazzjoni elettronika li hija miftuħa. Kolla votajtu? Il-votazzjoni jissamma l waqa U anke li adottajnija seba astensjonijiet il-minuti tal-agenda ħajsiru fis-sessjoni parzjali ġejja jekk m'hemmx oġġezzjonijiet, riżoluzzjonijiet adottawati illum se jgħaddu l-korpi interessati. Din is-sezzjoni aġġornata nixtieq ilkom il-koll